ta' dan fl-ispjegazzjonijiet tal-voti. that, that's great. You will uh, return. Uh, Quelques informations pour ceux qui souhaitent les entendre. Je vous inf... Mela ftit informazzjoni għal minn qed jisma' eh, eh, paragrafu artikolu 3, paragrafu 3 u 4 ta' proċedura l-laqa ta' 26 ta' Marzu tal-12 verifika il-kredenzjali u proposta l-validitazzjoni tal-, -valid tal tal-rapport tal-Petri Safakka u tal-Rebecca Taylor li se tieħu eh, effett mill-30 eh, ta' marzu minni xed nara kommenti għalhekk dawk id-deċiżjonijiet huma validati mill-SNLD eh, u u l-gruppi l oħrajina jena it-talba għal-ħatrit Sir Hanna minn flok Sir Consolino, il-Komitat tal-Petizzjoni Signora Taylor m'għadix membru delegazzjonijiet għal